fil-Parlament Ewropew propjament l-lum qed naraw b'mod daqsxejn differenti. Muy buenas tardes, les saludamos desde Bruselas. Ile li tajab sinjuri għadin inkalmukom minn Brussel, propjament mill-Parlament Ewropew, illi illum imibdul fi stazzjon ta' televizjoni biex ngħidlek u għadin hawnhekk propja fil-ġurnata ta' meta l-Ewropew ħa jivvotaw għal kandidati tagħhom illi ħaj jirrappreżentawhom fil-Parlament Ewropew. U għandek qegħdin nitkellmu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea ħan niskelmu dwaru f'ħafna lingwi differenti. Għaliex hekk l-Ewropa aħna nis ġnus differenti mill-Ewropa kollha, kulturi differenti, bis-saħħa tal-xogħol eh, tajjeb u l-ħidma tajjeb tajba tal-interpreti nistgħu niftehmu bejnietna. U għalhekk, id-diskussjoni tal-lum jisima Europa. Ewropa. Ħanitkellmu dwar kwistjonijiet illi jaffettwaw il-futur ta' dan il-Parlament u anki ta' l-istituzzjoni għandu futur it-trattat ta' Lisbona, il-kriżi ta' eh, ekonomika qed teddet lill-Unjoni Ewropea u x'inhu l-futur ta' Parlament Membri Euroxettiċi. Illum għanna l-ewwel net is-Sinjura Margot Wallström, il-Viċi Presidenti tal-Kummissjoni Ewropea mill-Iżvezja, Kommissarju, li għandha x'taqsam ma' relazzjonijiet istituzzjonali u strateġija ta' komunikazzjoni u li għandha xogħol biex xogħol twassal l-Ewropa xin tagħmel l-Unjoni Ewropea. Merħba, Sinjura Valston, batalna s-Sur Seppi, Taljan, il-President tal-Ekosok, eh, li huwa jiddefendi drittijiet soċjali u anke l-attwalitajiet il-kustanijiet Ewropej merħba. Imbagħad għandna Riccardo Perisic li huwa membri tal-Istitut ta' Affarijiet Internazzjonali minn Ruma u li kien il għandu esperjenza kbira wkoll fl-industrija ta' l-ekonomija Ewropea. Merħba, Sur Perisic. Imbagħad għandna il-Jose Maria Casado li huwa professur tal-Università ta' Cordoba. U illi eh, huwa wkoll president ta' Jean Monnet l-Istitut Ġammoni. Merħba. Mbagħad għandna wkoll ir-Richard Sennett illi huwa professur tal-Università ta' Dublin illi huwa espert fl-opinjoni pubblika Ewropea. U jaf ukoll jifhem ħafna wkoll fl-Eurobarometru l-kultura Ewropea. Merħba, Sur Sennett u wkoll hawn il-Kristina Siganidu li hija ġurnalista griga mill-ERT tlieta. Merħba Kristina u għandna wkoll il-Dominika ħaniprofa ngħid ismek tajjeb Pustikowska. Jekk għattu sew. U din ġejja minn mill-gazzetta Viborska li hija gazzetta importanti ħafna anki fil-Polonja u fl-Unjoni Ewropea. Merba, Sinjura. Nibdew mela bil-Kummissarju Wallström. Hemm il-kwistjoni tal-parteċipazzjoni. X'taħseb inti fuq it terna u l-parteċipazzjoni f'dawn l-elezzjonijiet? Jider li għanna taħlita unek forsi ftit pajizi li kellom zida fil-numru fil ta' nis li mar jivvotaw il-bicċa kbira tal-pajjiżi eh, jidru li baqgħu l-istess bħall-aħħar darba f'numru ta' stati membri kellhom tnaqqis fin-numru li ma rivataw. Tana jaffetwa ovvjament il-total tan-numru tan nies li marru jivvotaw jider l-istħarriċ ukoll li d-dibattitu nazzjonali ehm, kif sar u kemm hemm fil-fatt Ewropa fid-dibattitu li jsir fuq livell nazzjonali jaffetwa kif il-votanti iħarsu lejn l-elezzjonijiet u l-importanza li tinata l-dritt tal-vot. Um, rigward meta per eżempju l-Parlament jista' jkollu xiktar saħħa. Il-fatt li hemm din il-terna u daqshekk baxxa jista' tneħħilu mis-saħħa tiegħu l-Parlament. The high voter turnout because that will increase Dana jista' jwasal għal żieda fil-leġittimità tal-Parlament Ewropew jekk iżjed nies imorru jivvotaw. U dana huwa l-istess sitwazzjoni bħal fil-Parlament fil-Parlamenti Nazzjonali għalkemm tista' tgħid li hemm demokrazija mhix xi ħaġa statika li ma tistax tiżviluppa jew tinbidel. Allura, trid tibqa tissielet biex eh, tasigura li dina tibqa nkrata fil-kultura fil nazzjonali u aħna se nkomplu namlu hekk hemm ukoll eh, il-possibilità eh, li jkollok elezzjonijiet fejn l-individwi għandhom iżjed importanza jagħtu iżjed importanza lill Ewropej minn l-individwu iżjed importanza u dan jista' jiffettwa l-elezzjonijiet ukoll. Semmejt l Barometru, ħana għaddu daqxie għassur s-sinet mela. U għedina xtaħseb fuq għakleġ bakru. It very important uh, to work on raising the turnout. U importanti ħafna li naħdmu biex inżidu il-numru tal-persuni li marru jivvotaw. Għanna per esempio il-Danimarka, fejn għandhom referendum importanti ħafna kostituzzjonali u hemm il-bżonn il il-ħtieġa li jmorru jivvotaw fil-liġi. Dini għas situazzjoni mux użwali għallura. Allura għanna tlita iva u erba le, nizlu um, tlita zidu il-votazzjoni, erba nizlu u... Um... Creo que tenemos un pequeño problema con il sonido de... Skużawna, na daqxejn ta' problema bil-sound uh, emmek. Għaxna jirna xina niftemu bissek ikonna mikrofonu sur sinit. Start from the beginning again? Yeah, I think so, I think so. Ħanerġaw nibdew mill-bidu l-aħjar, jek joġbok. Question just Mela, erġa saqsini. Allura tista' terġa' saqsini l-domanda jekk jogħġbok? Inti kont qed mela titkellem dwar l-Eurobalometru u l-problemi li jistgħu jinqalgħu. Uh, iva jiena qbilt ħafna mal-Kummissarju Wallstrom dwar l-importanza tan-numru tal-persuni li mar jivvotaw. Għax eh, fil-fat nizel b'50% jew 45% jiddependi dwar kif tkejlu. Dan huwa importanti għax jekk tagħmel graf tal-Parlament Ewropew tara li jitla fl-elezzjoni tal mill mill-1979 dan għattela minn dak iż-żmien Allura, issa għanna l-istess situazzjoni fil-votazzjoni li għet jisir dil-ġimma għanna tlet pajizi fejn it-tena tela. U dana kien, u minn dawn kienu demmok fejn għandhom referendum konstituzjonali dwar l-agendum um, dwar is-suċessjoni fit-tron fuq it-tron danis hemm il-ħtieġa fi Danimarka li hemm ikun hemm proporzjoni ċerta eh, proporzjoni tal-votanti li mor jivvotaw. Erba, niżlu u tlita baqgħu l-istess. Allura għandna problema dwar kif nistgħu naqblu l-ingaġġ elettorali ma l-importanza ta' dak li jagħmel il-Parlament, mhux biss il-Parlament, iżda anki x'jagħmel il-Parlament viżavi il-Kunsill u l-Kummissjoni. Allura għandna nkunu nafu il għaliex it-turnat huwa daqshekk baxx u aħna nasbu li hemm żewġ fatturi. L-ewwel net il-facilitating turnout jiġifieri li dana li jkun faċli biex in-nies imorru jivvotaw. Mhix ħaġa tajba li jkollok elezzjoni, ehm, elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'ġurnata sabiħa um, vakanza f'Ġunju jekk il-persun jekk in-nies ikunu qed imorru fuq vakanza jew l-iskejl huma magħluqin. Huwa importanti li nagħmlu mobilizzazzjoni tal-votanti biex ikunu jridu jivvotaw fil-Parlament Ewropew. Aħna kif se nagħmlu dan? Kien hemm pajizi fl-Europa li ma kellhomx ix-xemxa li nistgħu naraw illum hawnhekk fi Brussell ma kien ġurnata sabiħa u laqas fi Spanja sfortunatament ma kellni x xemx Sur Casado, forsi daħsbew nistgħu niblu il-ġurnata biex ikollna jum illi mhux daqshekk ta' vaganza diffiċli naħseb għaliex forsi fuq it-tul ta' żmien il-qudiem inkunu nistgħu jiena naħseb illi il-kwestjoni fundamentali li hemm ħafna elementi li intervjenu f'dan il-proċess kollu. Dana ilu għaddej mill-1979 u għaddej baqa sejjer ġifiri dejjem dit-tendenza l-istess. Dejjem jonqsu il-votanti li parteċipaw. Jina naħseb li rridu naraw x'inhuwa il-ħolma tal-Unjoni Ewropea, x'inhi l-oġġettiv tal-Unjoni Ewropea. Irridu nalmu l-nies, rridu nedukaw l-ċittadini tagħna biex nurruwom xi tfisser xi sarra fl-Ewropa. Irridu naraw kif l-Ewropa nagħmluha iktar rib taċ ċittadin ħalli ċittadin ħossu iktar responsabbli. koll, it-Trattat tal-Lisbona ħaj saħħaħ ir-rwol tal-Parlament Ewropew, per eżempju, u anke r-rwol istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea f'din ir-relazzjoni ta' setat u istituzzjonijiet komunitarji li ħajkol importanza kbira fil-ħajja tagħna il-qudiem. Sur Seppi? kiku kanna aħna istituzzjonijiet Ewropej li kienu iktar b'saħħithom, biktar saħħa. Dawn iċ-ċittadini ħajarawhom aħjar taqrib tagħhom. Io penso eh, che i problemi non sono. Jiena naħseb li l-problemi mhumiex ta' natura loġistika. Dan ma jsarax fuq il-ġurnata ta' meta seħ l-elezzjoni hija problema hija politika, waħda politika fin-natura taħallu meta mort nivvota jiena saqsejt li nifsi għalfej mandiġ nivvota jid. U jina realizajt li kena ħafna xkil eh, li għafna mill nivvota. Per l-ewwel qed għandek il-gvernijiet illi jinkollu jgħidu li l-Ewropa hija il-problemi huma Ewropej u mhux tagħhom, ġifieri jagħtuha iktar jifawa l ħażin u ikraħ. Apparti jekk il-kampanja ma kienieċ waħda Ewropea, kien hemm 27 kampanja nazzjonali u ma li ma kienux fuq problemi Ewropej, ma problemi ta' interess nazzjonali. Jiena għamilt sarriġ zaħir, għamil sarriġ zaħir bħala ekonomiku, komitat ekonomiku u soċjali, aħna sibna illi il diskussjoni fuq il-rapport il-relazzjoni bejn l-oppozizjoni u l-maġġoranza jew inkella minn kien il-maġġoranza u minn kien eh, eh, l-oppozizjoni tal-intern. Mbista naqt nidħol fil u l-mertu tal-politika tal-kampanja tiegħi fil tijie, per esempio, ma mbagħad kien hemm ukoll eh, kampanja ta' politika li ta' karattru reġjonali jew fl-Irlanda fejn kienu qegħdin jivvotaw fuq regolament tal-taxxa. U din għalek kienet il-problema. Mbatt xkilli ħor kien li minkejja l-isforzi tas-Senjura Valstrom xorta waħda għanna din il-burokrazija. Din u partijek għanna naraw, ċittadina din jaraw l-Europa pala eh, li eh, titbiet ma' ċittadini. U l-Europa għanda missjoni kbira, ma' fra mux għedin narawa. Il-missjoni hija li tigwida il-globalizzazzjoni u tifokka li tifokom fuq dimensjoni soċjali jekk ma nagħmlux hekk Eh, u jekk ma nalmu, nħarġux u nedukaw il-ċittadini tagħna fuq dan, ħajkonna problemi fil lamontani se ħarġu jivvotaw. Jien naħseb però li l-Parlament Ewropew xorta għandha okkażjoni kbira biex tileġittima ruħha. Jekk aħna pala Parlament Ewropew xina noħorġu direttivi li jippermettilna li noħorġu din il-kriża speċjalment eh, li ngħaddu it-Trattat ta' Lisbona u bekk ikonna ħafna iktar setat fuq il-livell ta' kod ġizjoni, din se id-dera tal-Unjoni Ewropea fajnejn iċ-ċittadini. Mela, issa għanna rappresentant ta' li għajti tlieta, Kristina, issa wasal il-ħin biex inti tagħmel mistoqsija lil mistednin tagħna. Taħsbu li se jkun hemm uh, tmim feliċi fir-rigward ta' Trattat ta' Lisbona? Eżitu feliċi. Jina maqbaċ il-traduzzjoni jekk jogħġbok l-interpretar tista' terġa' saqsi se tkun hemm li l-avventura ta' trattat ta' Lisbona se, se, se, se tasal għall-eżitu feliċi. L-evidenza kollha li għandna eh, turina li ekse tagħmel fil-fatt. Għandna livell stabbli ta' appoġġ iżjed minn 60% fil-fatt. Skont eh, stħarriċ li sar eh, minn min frar Firlanda. U nasab li dina kienu, dina hija minħabba negozjati li saru b'mod eh, suġġess kbir mill-gvern Irlandiż u mill-kollegi wkoll tagħna mill-lat Orapaw. Dawn ir-riżultati se jiġu finalizzati f'Ġunju, dawn kienu importanti ħafna. Iżda, nasab li għanna ninnotaw li għaw ċertu, ta, ċertu proċess ta' talim fost in-nies ukoll. koll Eh, Minajr kampanja immedjata, in u koll jafu jibidlu l-opinjoni tagħhom. Hemm ukoll eh, frigward tal-eżitu feliċi, nistaw nirreferu għall-Ingliżi għanek għall-Ingilterra. Nista nsaqsi għonek jekk il-ċeki jiffirmaw il-trattat u l-Irlandiżi jaċċettaw u bat Xieġri jekk David Cameron jagħti referendum l-Inglisi? Dan jiddependi minn eh, mis-sekwenza. Jekk kollox xisir wieħed wara l-ieħor dana eh, ma jimportax għax l-Ingliżi mbagħad iridu jiddeċidu huma nfushom għalihom infushom. Iżda jekk hemm tranzizzjoni malajr u David Cameron isir Prim Ministru dalwaqt u jiddikjara kontra it-Trattat tal-Lisbona, qabel l-Irlandiżi kellhom il-possibilità li jivvotaw um, din is-sitwazzjoni tkun serja għax Irlanda mbagħad forsi tista' tgħid aħna maħniex se nappoġġawh um, minħabba l-Ingliżi. U mhix responsabilità tagħna Allura jista' jkun li ma jiġix ratifikat mill-Ingliżi mil u anki mill-Irlanda, issa jista' jkun li kollok Irlanda li, li jaħsbu u jgħidu forsi l-Ingliżi mamlu xek, iżda aħna iżjed u iżjed għanna namlu hekk. Issa, Signora Vaskro, tasab li l-votazzjoni għal komissarju għal ġdid għandu jisir wara, wara l-elezzjoni. L-elezzjoni. The European leaders will have to discuss at the June. Nasab li din hija ħaġa li eh, l-Komissjoni ġdida għandha tiddiskuti wara l-Konsil wara Ġunju. U nasab li ehm, għandna issa nħarsu lejn is-segwenza tal xiġri minn issa l-qoddim, ma nistax nispekola minn issa. Sur Casado, issa inti taħseb li il soċjalisti għandhom jipproponu kandidat ieħor għal-Presidenza? Jena minix espert fuq suġġetti politiċi fil-politika, però il-pożizzjoni akademika tiegħi eh, tajd li li dawn huma affarijiet normali. U irid ikun hemm bilanċ, bilanċ bejn il-gruppi parlamentari li jirrappreżentaw il-awsalla kollha biex ngħidu hekk fil-Parlament Ewropew, il-firxa kollha ta' ideoloġiji politiċi. Ovvjament issa jidher li hemm din il-tibdila l appoġġ li kien hemm imma jista' jissorprendi forsi wkoll. Però nistgħu Nistaw niftakru per eżempju li l-gvern Spanjol per eżempju ħabbar il appoġġa il-president attwali għavarja għata parti differenti, ta' ideat differenti, politika Ewropea u koll, kultant it-tina dawn istib ta' sorprizi kultant, muxek? U xejmu Mux impossibli, xejn impossibli, eżatt. Eh, Domenika Kjoġbok. In the last uh, months during... Dawn l-aħħar xhur fil-kriżi, ħafna kienu qegħdin jilmentaw illi l-Ewropa ma kienx qed tagħmel biżejjed biex eh, issolvi din il-kriżi, però ovvjament l-Ewropa m'għandniex il-mezzi kollha tad-dinja għalhekk nixtieq inkun naf jie kummissarju tista' tgħidilna eh, jekk il-Kommissjoni Ewropea u Eh, jekk eh, taħseb bħala Kommissjoni li l-Parlament Ewropew għandha jkollha iktar setat biex taġixxi f'di situazzjoni bħal din. Iva din għandha x'taqsam dwar jekk it-Trattat ta' Lisbona hija ratifikata jew le, ġifieri it-qassim ta' seta bejn istituzzjonijiet u x'għandha s-seta li tagħmel l-Unjoni Ewropea. U din hija kwistjoni wkoll ta' min qed jirrappreżenta l-Unjoni Ewropea għanna għanna għed nitkelmu bleħen wieħed u koll fuq il-level eh, internazjonali din kienet priorità fl-agenda tagħna. U din ila priorità mill-bidu tal-kriżi. U il-Kommissjoni aġixxiet malajr fid-dawl ta' din il-kriżi u provat t-identifika x'inhi eh, xini maħtiġijiet ta' ċittadini Ewropew, kif nistgħu naħdmu flimkien eh, biex naġġixxu u eh, nsolvu din il-krizi kemm malek kemm jista' jkun, imma aħna dejjem hekk irridu nistaqsu x'nistgħu nagħmlu aktar milli qegħdin nagħmlu, kif nistgħu nkunu iktar effettivi għaliex hekk inti qed tkun iktar kredibbli mal-votanti għax inti qed turi biċċari li inti iva tista' eh, titratta il-problemi u sfidi politiċi illi aħna qegħdin nħabtu wiċċna magħhom u aħna rridu nagħmlu dan eh, ċertu proċeduri u metodi li jridu nsegwuhom. Iva, hemm ċertu lezzjonijiet li jistgħu nitalmu mill-passat. L-ewwel qed il-gruppi politiċi tibżawx mill-konfrontazzjoni politika. Għaliex e, n nies hija interessata f'dan. L-istati membri nistgħu ngħidu aċċertaw illi hemm perspettiva Ewropea fid-dibattitu domestiku għaliex ma jednitniex illi ikodna aġenda domestika u nazzjonali fl-elezzjonijiet Ewropej u u kol irrit ikun hemm il-kommissjoni u aħna l-kol naħdmu Naħmu fl-imkien biex nipruvaw nispiegaw is-sitwazzjoni aħjar apparti jekk irridu iktar esempio nisa li huma rappreżentati fil-livelli kollha u fil-karigi kollha illi għandna nimlew. Problems is that uh, people say and the governments uh, in the EU say that Nasab li problema li l-gvernijiet fil- fl-Europa jgħidu li jridu iżjed poter fl-Europa, iżda fil-fat ma jridux jgħatu dan il-poter l-Europa, dan il-poter huwa tagħhom. Jiġi minn tagħhom, inti taħseb professuri li l-poplu Ewropew huwa għalles biex jgħaddi iżjed poter lill-Europa. Il-poplu Ewropew qatt ma kellu opportunità biex diskuti um, din il-kwistjoni għax essenzjalment jisimaw biss il-gvernijiet tagħhom u huma il-gvernijiet jgħidulhom illi Brussell huwa ħażin. Għajr jekk jgħidu illi xogħol illi sar Brussell sar minnhom stess. Il-biċċa kbira tal-gvernijiet ma jridux jagħtu iżjed poter l-istituzzjonijiet għax jridu jżommu l-istess poter fidejhom. l-esti biex jagħmlu hekk biss jekk jistaw juru bitċar illi eh, b'dan il-mod biss um, jistaw jaħdmu. Iżda dan huwa r-wol tal-istituzzjonijiet Ewropej u tal-Parlament u l-oħrajn li resqu dan il-każ. Jina jiddispjaċini li f'din il-kriżi preżenti il-Kummissjoni fil-biċċa kbira kienet assenti l-unika istituzzjoni li ħarġet um, buċċa l-qoddim f'din il-krizi kienet il-Bank Ċentrali, il-Kommissjoni um, ma tantx ma ħadem xej kien u laqqas seta jitkellem l-unika istituzzjoni li rajna kienet il-Bank Ċentrali u għalunna li jistaw jaħdmu jaħdmu f'din il-krizi um, mod ta' koordinazzjoni iżda jidher biċar li ma jistgħux jagħmlu hekk. Tana qatt ma ġiet spjegat sew lill-pubbliku jiena naqbel ma' Marius meta qal li l-kampanja saret kollha fuq bażi nazzjonali iżda l-falliment liħor kien kien fuq in-naħa tal- tal-partiti Ewropej. dawna ma jeżistux kellhom okkażjoni eċċellenti biex, eh, ja, biex jamlu l-appuntament tal-Komissjoni tal ħaġa politika ma jamlux hekk dawna ma jeżistux. Jeżistu biss biex iddeċidu kif jistaw jistaw jaqsmu eh, il-ċit kollu tal-Parlament Ewropew iżda jilmentaw dwar eh, jilmentaw dwar il-kwistjonijiet nazzjonali biss apparti mill-mitten out bax, aħna se naraw ukoll par riżultat ta' dawn l-elezzjonijiet huwa il-tkabbir tal-partiti populisti fuq in-naħat il-lemin u tax-xelluk. Din hija xi ħaġa li għandha tħassibna minħabba demokrazija f'pajjiżna stess jider mir-riżultati, mill-ewwel riżultati li l-lemin estrem sejjer tajb fil-fatt taħseb li dan huwa xejra fl-Ewropa għandha tħassibna għax se jkun hemm iżjed nazzjonaliżmu li qed jiġri. Mela, l-ewwel l-ikbar kisba li kellna l-ewwel kisba li kienet li lestejna issu intern U din kienet xi ħaġa li sa ċertu punt kienet pjuttost faċili. Għaliex eh, din kienet teħtieġ eh, ħafna sforz u inizjattivi veru, imma kien hemm konsens li dan kien meħtieġ. Imbagħad però din iġenna nħabtu wiċċna ma qatta smaħra ta' politika li huma ħafna iktar diffiċli. U kwistjoni ta' migrazzjoni, per eżempju, ta' pluralizmu, dan U dawn huma kwistjonijiet li ċittadini jaraw bħala ħafna iktar tangibli. U fi żmien ta' kriżi bħalma li fija nistabu bħalissa jistgħu jaġixxu billi jivvotaw għal partiti tal-lemin estrem. U wieħed biss jista' jirribatti dan billi jgħid li iva miktar dibattitu bejn il-partiti l-ewlenin il-kbar u dawn però bħala partiti Ewropej huma iktar ndajfa. Diffiċli biex naraw kif għanelbu għadi biex ta' xogħol il-koll naqblu illi hawnhekk għandna bżonn proċess ta' illi napolitikaw il-politiġizzaw id-dibattitu Un involvu il-parlament ma l-istituzzjonijiet oħrajn, ġifiri tkun hemm proċess ta' bini ta' koalizjoni mhux biss fil-parlament imma ma rabta ma l-istituzzjonijiet oħrajn. Hawnhekk kol ma nistgħu nagħmlu għan nippruvaw naħdmu ftit ftit il-fuqa di, l-istrata tal-Lisbona mista tbiddel il-situazzjoni, l-istrata tal-Lisbona tantem ftit tibdiliet li anki ta' ċertu punt anki id-Danizi għalu tantu ma' tibdiliet zar dawn eh, li għasem għalfejn li nivvotaw fuqa. Għalek memx għalfejn eh, li ħna rridu naħdmu aktar eh, biex ikonna tibdila ikbar li l-in mill-Lisbona. Mistoqsija sur Sepi u s-sur Perisic rigward il-partiti Ewropej jew partiti potenzjali Ewropej kien hemm dan il-moviment li beda propjament fl-Irlanda bil-fenomenu ta' Libertas illi issa qed jipprova jsir um, ehm, fenomenu pan-Ewropew. Però dan ovvjament mhux favur il-kostruzzjoni imma ijas jiprofa jaqat l-anti Ewropej biex jiprofa joħloq moviment. Ma nafx forsi s sur seppi jista' għagġibna. Jinxaq najt illi l-azzjoni tal-suq wieħed kienet diffiċli ħafna biex niksbu. U nix insit ħaġa ma dik li għandha xaqsam mal-Kostituzzjoni Ewropea jew inkella anzi it-Trattat Kostituzzjoni Ewropea u mux ħansejja trattat tal-Lisbona ma namlu s-soltu, għalix dak it-trattat jħaddan għat ta' elementi illi jistaw iwaslu għal gvernanza dinamika li ħafna iktar avvanzata u nibdew mill-presidenza tal-Europa illi ser tinħatar bħal sentejn u nofs fost affarijiet oħrajn il-parlament per esempio ħajżdit is-seta tiegħu. Da ma rridux ma nisux, però il-problema hi li il-pubbliku ġenerali ma jistax jaqra ħdina x'tant komplikat il tkun tifmu. Imma ċertu affarijiet huma fundamentali, per eżempju, il-charter ta' dritt tal-diritti eh, eh, fundamentali Dawn kollha ħajkunu elementi essenzjali tal-ħajja Ewropea. Jina il-karta ta' identità Ewropea ma interessanix. Għaliex din però li beta niġu għal il-xejri qed naraw sa' xenofobija u razzizmu u diskorsi kwistjonijiet li għandu x'asmu ma' dawn din hija importanti u jina ritnejt li jina mux qed nibda wis f'termini politiċi, għax dawn qatt ma ħajkollhom l poċta ta' massa Però xorta il dawn qegħdin ikollhom influenza u effett fuq il-ħsib ta' ċittadini għaliex dawn qed ikollhom effett ta' li katru mibeda fiċ-ċittadini u biża. Um, u dawn għandhom u l-partiti Ewropej għandhom jigwidaw iċ-ċittadini Ewropej. Mhux il-kontra. U jekk aħna qegħdin ħanqodu nħeġġu dan inqaqlu dan it-tip ta' ħsibijiet eh, li morru kontra il-valuri tagħna tal unjoni Ewropea xi ħaġa li aħna rridu niġġieldu kontriha. U nidriduha bid-drittijiet Ewropej bil-dem tal-Unjoni Ewropea. Issa għas-Sinjur Perix għall-istess għall-istess mistoqsija. Habit to say that what has been done was easy and what Uwa fitzju biex tajt li dak li ġara kien, kien faċli iżda um, dak li għadu ad, se sej se jkun diffiċli ħafna meta it trattata Ruma ġi firmat, kullħat kien qal minn qabel li kien se jkun diffiċli ma ġara, umbat kien l-istess fis-suq singlu. U kien hemm ħafna li qal li l-Ewropa laqqas kienet se teżisti u dina se tkompli sejrajk. Jina, għawna, jina nitkellem dwar pass dwar proċess konsensuali relativament minn um, ehm, min su għal politiċizzazzjoni um, waqt li jisir l-integrazzjoni. U aħna, dan għandu jaqa taħt il-sistema politika. Dak huwa minnu kieku dak li għanna u dimna huwa l-istabiliment ta' stat federali tal-Ewropa. Dan mhuwiex il-każ jekk tajt li l-monita eh, tal-Europa miex kwistjoni kwestjoni kwistjoni politiku daka għam minnu iza aħna minnija ek, jina se nagħtikom eżempju ieħor ta' xaħġa ħaġa li huwa essenzjali flaqa fl-aħħar laqa tal-G20 f'Londra kien hemm żewġ Amerikani wieħed Ċiniż u għaxar Ewropej din is-sitwazzjoni hija groteska, ħadd ma jħodna bis-serjetà. Huwa impossibbli li jkollok Ewropa qed tipparteċipa fil-management ta' sistema eh, ġdida ta' dinja jekk mm, jekk għaxar Ewropej jridu jkunu hemm. Kien hemm gvernijiet Ewropew illi qalu illi jiġġieldu anke biex jidħlu f'dan laqad biex ikunu hemm jidher illi il-G20 ifisser li l-Ewropa ikolla daqsxej forsi jinqas pis eh, bħala rappreżentanza. I must say, political memory is very short. Memoria politika hija qasira. Ovvjament eh, tista' taħseb li trid firigward rigward tal-ambizzjoni, eċetera, eċetera, għal proposti imresqa mill-Kummissjoni iżda l-unika istituzzjoni illi f'din il-kriżi ekonomika kollha li um, ehm, defendit l-Ewropa kienet il-Komissjoni li kienet qalet x'nistgħu nagħmlu eh, f'din il-kriżi. Aħna konna aħna biss li ipprovajna nresqu din il-perspettiva. L-istati membri l-kbar l-ewwel net ċaħdu illi se jkun hemm il-bżonn ta' azzjoni fuq il-livell Ewropew u ipprovaw ipprovaw jintroduċu eh, miżuri protezzjonisti. Issa il-Kummissjoni kella taħdem għanna ħafna opinjonijiet u pozizjoni differenti f'dan ir-rigward, iżda jiena nixtieq niddefendi u nisħaq fuq ir-rwol tal-Kummissjoni Ah, kien aħna li aħna um, sibna post għall-Europa fil-G20 biex il-Komissjoni tkun tista' titkellem għall-Europa u naħseb li dina kienet importanti ħafna u hija importanti għall-futur. Ma nix inkunu ċiniċi, naħseb li hemm numru ta' affarijiet li ħidimna fuqhom u nistgħu nkomplu naħdmu fuqhom per eżempju, il-Komissjoni il res et fondazzjonijiet differenti um, fl-Europa nasab li għanna naħdmu anki jizjet fuq dawn għanna nintroduċu partiti pan-Europew li jkunu politiċi għanna um, għom fil-dibattiti nazjonali biex ikunu jafu illi l-Europa edha hemm. U dan jrid isir permezz tal-partiti Ewropej għax mingħajrhom se jkun diffiċli ħafna illi nimmobilizzaw il-votanti. Il Jiena kont wet Kristina li ħad titkellem, ġviru għassur kasadom ma ħajt titkellem Kristina għax wetta. Jina naħseb li l-G20 ma tnaqqax l-importanza politika tal-Europa, dak li naqqas l-importanza politika għat tal-G8. Samaja li xanna din il-kontest, kontest globali, u mhix kwestjoni ta' xi potenzja, per eżempju, xi superpower bħalma kellna Russja u l-Amerika sanna dawn il-pajjiżi ġodda, il-pajjiżi qegħdin jiżviluppaw li qegħdin joħorġu b'saħħithom u għalhekk bżonn li naralizzaw illi anki fil-G20 l-Ewropa dejjem ħajibqa' jkollha rwol importanti anki kieku jkun hemm rappreżentant wieħed vuċi waħda li titkellem jekk ikun hemm pereżempju inħarsu lejn l-influenza taċ-Ċina illi dejjem qiegħda tikber. l-Europa jekk tmur f'dan il-forum b'vuċi waħda l-istess ħatkun u xorta ħatkun b'saħħitha u bat anki il-Trattat tal-Lisbon aħna l-Ewropej kollha nixtiequ li fl-aħħar mill-aħħar jasal fit-tmiem u dal-proċess. Dana żgur li huwa pass importanti f'dan il-proċess ta' globalizzazzjoni u Irridu nħarsu li s situazzjoni ġdida li qegħdin niffaċċjaw issa l-Ewropa ma tistax titkellem b'mod ieħor li b'vuċi waħda issa. Mela, rigward il-partiċipazzjoni jien għandi hawnhekk l-informazzjoni eh, biex jiffaċilitaw li daqsxejn il-ħajja u id-data għandi 43% eh, ta' partiċipazzjoni, turnout kien ta' 43%. Dak xtaqtu intom? L-ewwel rapporti kienu pessimistiċi ferm u il rapporti tal-medja fil-dbassir tagħhom kien ħafna eh, ħafna iktar baxx milli dak li qegħdin naraw hawnhekk illum bħala r-riżultat aħħari. U aħna konna qegħdin nistennew li kien hemm din il istampa ġenerali li għan nisa, imma dan ifisser biss li għandna lezzjonijiet li jridu nitalmu l-istituzzjonijiet kollha u l istati membri kollha. U dal jena namlu issa, li nħarsu l-qoddim, naraw kif għan tajbuwa, tajbu s-sistema u li n-naqdu ktar maċċet, għannit qarbu ktar lejċet ta' dini tana. Sir Senate. Eh, that's not a mix. Tiqnajt li din miex rizultata imħalta, hija rizultata ħażina. U mm, kejja l-sforz kollu li sar kien hemm iktar koordinazzjoni bejn il-Parlament u l-Kummissjoni u eh, dwar il-pjanijiet eh, strategija ta' komunikazzjoni. Iżda għana rridu nistaqsu eżattament x'inhu dak li qed jagħmilha diffiċli jekk ovvjament din iċifra korretta. Li ġara u li naqas b'xi 3 punti perċentwali. U il-setta tal-Parlament Ewropej ħat tiġi effettwati hawnhekk bħala partiti jekk hi mhix jirnexxila illi daqqat dak li qed jiġri fi Strasburgu u Brussell u dak li qed jiġri f'kull pajjiż u stat membru individwali. ċanna nistennew li l-elettorat mhuwiex stupidu hawnhekk kellna kampanja li kienet 100% nazzjonali. Iżda fl-istess waqt ma kienx kampanja nazzjonali kienet fil-fatt fir-realtà stħarriċ dwar l-opinjoniet tan-nies u il-poplu kellu il-seta li jivvota skont is-sentimenti tagħhom. Biex najdu illi il-Parlament mhuwiex leġittimu huwa żbal fil-Kongress fl-Istati tal-Amerika inqas minn 50% tal-elettorat imur jivvota u il-Kongress tal-Istati Uniti huwa huwa eh, istituzzjoni waħda mill liżiet istituzzjoni importanti fid-dinja. U il-Parlament se jkollu s-seta hawnhekk. Ħadd ma jista' jilmenta jista' jkun li darb'oħra il-poplu jmur jivvota iżjed biħġaru għax jinnotaw ir-riżultat. Dan huwa importanti u għamennu għax naħseb li nistaw nħedġu n-nis biex imorru jivutaw permezz ta' dibattitu politiku u nasab li għana problema u koll frigward tal- kif frigward ta' kif in-nies jitrattaw l-elezzjoni parlamentari tal-Ewropa bħala it-tieni elezzjoni bħala iżjed fuq livell baxxa min nazzjonali Jiena rrid ngħid li din iċ-ċifra vera naqset, imma ma qasitx b'daqshekk, jien naħseb tkun iktar għaliex naħsibt li l-votant Ewropew ħaseb kien ħaseb illi kienu qegħdin jitqu bih din is-sitwazzjoni, il-fatt li qed jistaqsiew isuh biex jivvota l-delegat Ewropew bażi ta' interessi nazzjonali, ġifieri parti minn l-elettorat probabbilment għalhekk ma ħareġ jivvota. Għal għalina għalfejn għandna meġa ħaġa bħal dan. Għalfejn irid noqgħod eh, inpaxxi il-politikanti tiegħek billi nivvota għal dawn id-delegati Ewropeja jekk inkellmu fuq interessi nazzjonali. Ġifieri naħseb xi daqshekk ħażin ċifra. Imma għajna aktar inkwetat fuq ġejjili tal-Unjoni Ewropea. Għaliex dan ifisser li il-Parlament Ewropew bit-Trattat ta' Lisbona ħajkollu iktar seta' manki l-ġum ġurnata diġa' għandu seta' u jrid faċċa il-ċittadini din hija relazzjoni bejn l-eletto il-votanti u il-Parlament tit tiġi msaħħa u aħna nħasbu li jekk it-Trattat ta' Lisbona jidħol fis aħna irridu nagħtu ħafna iktar attenzjoni għal parteċipazzjoni tal-soċjetà ċivili anki lilin mill-istituzzjonali, mill-proċessi istituzzjonali u ċan istituzzjonali. U aħna hawnhekk irridu natu element ġdid biex nilleġittimizzaw il-dimensjoni Ewropea. Aħna ħejjejna programma l-Ewropa bħala Komitat Ekonomiku Soċjali u hawnhekk nippreżentaw 22 eh, skedi ta' informazzjoni fuq eh, oqsma vari eh, tal-politika tal-Unjoni Ewropea li għaxa ħaġa verament, bieċa xogħol verament tajba u kien hemm hawnhekk xi sebgħin proposta konkreta, 170 proposta konkreta. U aħna għalhekk bħala komitat iridu nejnu l-Kummissjoni l-Konsil u jekk aħna ninaxxina niżviluppaw flimkien mal-Parlament Ewropew mal-Kommissjoni li diġa qiegħda fis-seħ bħalissa dibattitu ta' kooperazzjoni fuq xi ħaġa bħal din, l-istituzzjonijiet Ewropej ħajkunu qegħdin jagħtu eh, tweġibiet ta' veru lil problemi ta' veru liċ ċittadini. Ċertament dan qed isegwi l-istess Eh, raġunament li kellna, speċi li pajis, eh, il-pajizi kollha provaw jagħtu ħafna iktar importanza l politika interna. B'aqna ftit momenti imma issa il-Kristina li tagħmel il-mistoqsija tagħha. Sur eh, Perisic, nixtaq nsaqsik fuq il-patt ta' stabilità. Taħseb illi din għandu jibqa' ħanerġa' ngħidlek, il-patt ta' stabilità skont iċ-ċirkustanzi preżenti u l-fatt li irridu nimponu 3% tad deficit bħala l-iktar livell oli possibbli huwa possibbli meta għandek fuq naħa ir-ritmu negattiv tal-iżvilupp u fuq in-naħa il-pressjoni ta' listi. Eh, Taħsbu li dan il-patt ta' stabilità huwa forsi skadut issa? Tweġiba konkreta kħoġbok. Le, ma naħsibx, naħseb li eh, il-biraħ intqal li l-iktar moment diffiċli ħajkun meta noħorġu mill-kriżi fil-fatt. Dina kienet vera tweġiba perfetta, għaliex għalissa ma nistaw nagħmlu assolutament xejn modi differenti rridu aħna nabdu l-ekonomija nagħmlu aktar likwida, però meta sgħaddi l-kriżi ħajkonna naddu lura għal ġestjoni nazzjonali tal-budget u din hija diffiċli. Ħafna ma rridu nagħmluha. Dan ħajkun il-moment illi niftħu dibattitu ġdid. Jina konvinti li kemm is-sur Seppi kif ukoll is-sur Kasadu jista' jgħidulna ħafna affarijiet fuq dan is-suġġett ma, ma baqalniex ħin għaliex id-disa u star il-ħin il-lejla. Jiddispjaċini, grazzi lil kulħadd tal-li kontu maħna u nekkillum u sa nkomplu bid-dibattiti li jmiss, grazzi.